l-aħbarijiet li għandi xnejdulkom minnaħat tal-konsiljena irċivejt aħbar dwar l-ewwel għari tar-regolament fuq is-sajt fil-kuntest tal-żona ta' ftehim tal-GFCM. Dan issibuh ukoll fil-minuti. Għandkom perjodu ta' tliet xhur sabiex nieħdu deċiżjoni u dan il-perjodu jibda